Good afternoon. The sitting is resumed. Warlof sanare tajjeb, inkomplu bis-seduta tal-lum. Il-minuti inbatu, anki t-test li ġi adottatu ma disponibli, hemm xi kommenti li tixtiequ tagħmlu? Tider li mhux il-każ mela il-minuti jiġu approvati. Issa, l-punti li jmiss fuq l-agenda huma dibattiti fuq il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l prinċipji ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt. U L-ewwel fuq l-agenda għandna l-Iraq, b'mod partikolari l-pina tal-mowt, inkluż il-każ ta' Tariq Aziz u l-attakki kontra il-komunitajiet kristjani. L-ewwel kellima fuq il-lista, l-ewwel awtur huwa l-Onorevoli Belder għal 3 minuti u nofs. Nik jożbok. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer commissaris. Grazie, president, commissario, kollegi. Hemm titlu fuq gazzetta fit-3 ta' Novembru tajt kaċċa tal-sħaħar fuq l-insara u turi familja nisranija f'Bagdad ġo knisja l-ken fitxo il-ken propju fil-knisja wara li kienem terroristi iżlamiċi li kienu għati għom u attakkawhom fi djarhom f'Bagdad. U dan u koll jisegwi attentatiħor fil-31 ta' Ottubru fil-katedral tal-Madonna ta' Salvazzjoni f'Bagdad fejn kien hemm attakki bil-bombi. il maneranzi kristjani f'dan il-pajjiż ilhom għaddejjin minn bosta snin ta' persegwitazzjoni u dik hija realtà terribbli fl-Iraq. Jekk naraw l-attakki fuq l-insara fl-2003 niżlu minn 185 elf għal għal 125.000 u tistgħu taraw għalek iċ-ċifri enormi ta' nies li qed jiġu persegwitati. X'jistgħu jistennew għalek dawn in-nies mill-Ewropa. Huma wara kollox huma minoranza nisranija fil-pajjiż iżda għandhom tradizzjoni twila fil-Iraq. U wieħed mill-gruppi l-aktar antiki ta' gruppi reliġjużi fid-dinja, u għalhekk iridu l-appoġġ tagħna. Iridu nappoġġawhom issa li ċaqalqu fir-reġun Kurd u qed jippruvaw li kollhom bidu ġdid ġejjieni f'pajjiżhom stess. L-istess japplika għal minoranza kristjana nirtu Ninive. Rridu nejnuhom, rridu impigi ġodda u rriduhom jibdew kumpaniji ġodda. L-istituzzjonijiet ukoll rridu jitolbu malajr kemm jista' jkun biex il-gvern eraqin iwaqqaf l-indikazzjoni ta' reliġjon fuq il-dokumenti tal-identità ta' ċittadini iraqini għaliex dan jgħin biex ikun hemm aktar ħarsien għal minoranzi jinsara fil-pajjiż. Bħalissa is-semmija tal-reliġjon fuq il-karti tal-identità fil-pajjiż twassal għal diskriminazzjoni għabbażi ta' reliġjon. Tielet punt fuq il-livell parlamentari jien nsejjaħ l-delegazzjoni iraqina biex titlob il-ħames membri tal-Parlament Iraqin, ħames membri n-sara biex ikollhom assistenza f'dan il-perjodu tant diffiċli. Naħseb li l-kuntatti parlamentari kollha bejn l-Ewropa u l-Iraq irridu gawdu minn dan il-prinċipju ta' solidarjetà. Ħanisma' minant Mauro Mauro li ħajtkellem iktar tard Il-Kunsill mhux jgħataw iżdan serraf kemm fuq il-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni biex jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jikkomunikaw dan il-messaġġ lill-awtoritajiet Iraqini u biex jippermettu il-minoranzi kristjani fl-Iraq jibqgħu jeżistu f'dan il-pajjiż. Grazzi issa Sinjura De Kaiser għal erba' minuti u nofs. Madame la Présidente, depuis la guerre d'Irak. Eh, Signora President, minn minn kien hemm il-gwerra fl-Irak, Minn flok ħeles minn dittatura militari kull ma jmur kull ta' kull jum iktar jitħol fi violenza qawwija. Meta rajna l Saddam Hussein jiġi imdendel, ma kienx eżempju ta' kif it-tensjonijiet jgħon. so, anzi bil-kontra l-violenza komplet. Intom tafu forsi li Il-ġlieda tal-Unjoni Ewropea kontra il-pina tal-mewt hija ġlieda li dejjema. Aħna ħsibna li neħejnija din il-pina fl-Ewropa u ħsibna li forsi fil-progress tal-Unjoni konna mxejna l-qoddim. Ek nipretendu għall-inqas. Għalek, l-ideja li kunem eżekuzzjoni ġifri billi xaħat jiddendel, ġifri għet nitkellem għal Tarek Aziz u ta' nistijaw, t-nejtijaw, għalina hija xaħġa ta' stmerrija. Mux imħabba l-personalità ta' Tarek Aziz, jina Tarek Aziz kont nafu. Kien kienet persuna verament eccellenti, imma li sabet ruħaf f'sistema ta' totalitarizmu. U għawnek nejt għalija eh, fismi li fl-axħar għamel ħafna sforzi biex jipprova jġib il-pajjiż u l-qudiem, imma mhux il-każ ta' Tarek Aziz li huwa importanti, imma aħna ma nistawx għada pitada naraw li l-Tarek Aziz jiġi mdendel fuq il-televizjoni taħħa u naħsbu li l-Irak ikun qed jinħeles, għalhekk jiena nħeġġitkom biex tivutaw din il-riżoluzzjoni li ukoll titkopri il-persekuzzjoni tal-Kristjani fl-Irak ukoll. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Jaten Maki. Thanks. Death penalty Il-pina tal-mot tkosbar dritt għal-ħajja hekk kif hemm fid-Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem. Hija ċaħda aħarija tal-drittijiet tal-bniedem. Madana kollu fl-2009 18 il-pajis kien fi eh, uża l-pina tal-mowt. L-Iraq qatel fil-fatt 120, anzi iktar minn 120. L-Iran uża 388 piena tal-mod l-Istati Uniti, ċina, nistgħu nipaw għaddejn bil-lista kollha. Il-pajjiżi li użaw il piena tal-mod jgħidu li n-nies qed jitqatlu fisem il-ġustizzja. il piena kapitali m'għandha xejn x'taqsam mal-ġustizzja L-Unjoni Ewropea hija impenjata bisħieħ biex taħdem lejn l-abolizzjoni tal-pina tal-mewt kullimkien u qed tipprova tikseb li dan il-prinċipju jiġi aċċettat universalment. Dan hija tifkira importanti tal-fatt li aħna neħtieġu nkomplu l-ġlida kontra l-pina tal-mewt. Nappellaw lill gvern tal-Iraq biex jabolixxi l-użu tal-pena tal-mod. Grazzi. Mr. Van Dalen for one minute, please. Signora Van Dalen għal minuta jekk jazbuk. Grazzi, President. Qed naraw mowġa ta' estremizmu iżlamiku li qed idalmu l-pija tad-dinja u l-Levant nofsani Għadja Sbibi qalet li pajizem mhux sigur minħabba l-estremizmu titlaq f'pajjiż ieħor. L-Kristjani fl-Iraq qed jitilqu minn pajjiżhom ukoll qed isiru vittimi strutturali minħabba l-estremizmu. Fl-Iraq hemm ħafna violenza li tintuża biex tkeċċi komunitajiet reliġjużi li l hemm iktar mill-estremisti nfushom u għalhekk il-Kristjani għandhom bżonn l-appoġġ tagħna jeħtieġu li jkunu li kollhom il-permess jibqgħu hemmhekk jgħixu f'pajjiżhom u jkomplu reliġjon tagħhom. U għalhekk din għandha tkun priorità ewlenija tagħna. Irridu nagħtu appoġġ Ewropew b'saħħtu lil gruppi moderati fl-Iraq. Hija ġa meħtieġa ħafna. Imbagħad nistgħu possibilment nevitaw li fil-ġejjieni l-estremisti musulmani jitilqu darba dejjem u ma jibqawx din is-sitwazzjoni ta' tkasbir. Grazzi, grazzi kollegi. Il-grupp tal-ħodor jappoġġa żewġ punti f'dawn ir-riżoluzzjoni l-ewwel nett neħtieġu nitrattaw il-pina tal-mowt u rridu nappellaw biex il-pina tal-mowt ma tintużax għal tariq għażiż u żewġ uffiċjali oħra fil-pajjiż Kulħadd fl-Iraq irid ikun ħieles li kollu reliġjon tiegħu u kwalinkwa attakk kontra dan hija xi ħaġa li aħna nakkondannaw. Imbagħad aħna naqblu wkoll li xi ħaġa li ninnotaw hija xi ħaġa li hemm innuqqasijiet fil-riżoluzzjoni wkoll ma nitkellmux dwar il-każbir tal-drittijiet tal-bniedem fl-Iraq fejn aħna konna responsabbli u minn tal-inqas parzjalment responsabbli. Kien hemm gruppi li permettow li kunem tortura u trattament ħażin fl-Araq fejn per eżempju Renjunit f'Marzu ta' din is-sena ġiet ikkundanata u anke fil-Wikileaks rajna prattiki inġusti u tortura u għalhekk nikkundannaw bisħiħ fuq il-prattiki li kien hemm minn truppi eh, tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti fl-Iraq. Navi Pillaj, talab biex kunem l akkusi fuq il-ħtif fuq l-qtil tal-eraq biex kunem investigazzjonijiet ċari dwarhom. U dan kena nirreferu għalih ukoll fir-riżoluzzjoni tagħna fl-opinjoni tal-ħodor. L-inkjesti li nbdew fir-Renju Unit napoġawom u rridu rresqu lill persuni responsabbli lejn il-liġi Aħna fil-Kunsill għanna nitolbu dan ukoll u anke l-Parlament ma nix nkunu sikta. Ikellem li jmiss l minuta Jiena naħseb li l-koll naqblu meta ngħidu li b'dan it-tentattiv ta' til bil-bina tal-mod ta' Tariq Aziz din hija farsa traġika fil-fat. Din hija persuna li ġiġa ġiet ikkundannata l-ħabs għall-omor u naqblu il-koll li din għanna nikkundannawha. Ma nistawx l-istess ħin nitkellmu iżda fuq dawn affarijiet mingħajr ma nagħmlu referenza għal diġà minn iktar minn 900 pina tal-mowt li ġew aċċettati mill-Kunsill tal-Iraq. U għalhekk rridu konna l-istess kejl għal persuni magħrufa u dawk mhux magħrufa. Din huwa obbligu tagħna u aħna naqblu wkoll li nikkundanaw terrorizmu iżlamiku kontra l-komunitajiet kristjani. Iżda ma nistawx ninsaw 30.000 ħabsi mingħajr innoċenti mingħajr ma najdu xejn u dan dejjem fl-Iraq. Dan wasal għal ġlidiet u problemi interni fis soċjetà raqina. Il-problema ta' din ir-riżoluzzjoni hija li ma tantx għandha tifsira importanti u għalhekk aħna ma tantx qed naqblu. Grazzi l-Onorevoli Legri. Dan id-dibattitu fuq l-Irak u l-fat li ġi kundana tal eh, biex imut Tarek Aziz Ovvjament nerġgħu hawnhekk aħna nirrepetu il-talba tagħna tal-grupp tal-PPE e kontra il-pina tal-mowt. Il-grupp tiegħi ukoll huwa imħasseb ħafna għal mod kif qed jiġu persekwitati l-Kristjani fl-Irak. Aħna verament ma nistawx naċċettaw l-attentati dawn tal-aħħar e, meta kien hemm il 31 ta' Ottubru mietu 58 persuna meta kien hemm l-attentat fil-Knisja fil-Katedral. Aħna għalhekk illum nixtiequ namlu appell l-autoritajiet tal-Irak sabiex dawn jagħmlu l-almu tagħhom biex ikun hemm iktar sigurtà, speċjalment tal-Kristjani ta' fl-Irak. Kull min eh, għandu xi reliġjon għandu dritt li jipprattika hemm bżonn li l-awtoritajiet jipproteġu wkoll il-minoritajiet reliġjużi u jaħdmu bl-almu biex jiġu aċċettati il-minoritajiet etniċi naħseb li danu qed juri b'mod rikonċiljazzjoni nazzjonali tal-valuri tagħna anki tat-toleranza f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Issa nibdew bil kelliema fisem il-gruppi politiċi l-ewwel is-sur Mawru għall eh, għall-minuta. Grazzi President, il-kundanna għal mod ta' Tariq Aziz hija u traġedja tal- persegwitazzjoni fuq l-insarja huma żewġ affarijiet importanti. Iżda importanti li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet minkejja huma affarijiet separati. Aħna rridu ġustizzja fl-Iraq u ġustizzja għall-Iraq. Rridu ġustizzja fl-Iraq għaliex dawk l nsaru ma' innoċenti, nsara li saru ostaġġi tal-proġetti fundamentalisti ta' ħafna gruppi għal li jġildu għal-poter. Aħna rridu ġustizzja għall-Iraq għaliex fil rigward il-proċess li hemm għal stabilità u demokrazija ta' dan il-pajjiż, ma tantx huwa sabiħ li jkun hemm flagel sieħ ta' qtil ta' persuna li forsi hija innoċenti iżda żgur li mhux tajjeb li kundannawa għal mot u għalhekk strument ta' riżoluzzjoni aħna rridu li tkun aktar konkreta jekk dawn l-istqarrijiet u dawn il-ġudizzji ndaħluhom ukoll fil-kontenut tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iraq li b'mod konkret ikun jista' jistabilixxi li aħna qed nagħmlu kundizzjonijiet sabiex bekk ikun hemm ftimiet ekonomiċi u dawn jgħaddu mill-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u rispett tal-insara iraqini. Grazzi. And now uh, Mrs. Gomez. Issa Signora Gomez, nessendi għal-minuta. U użrikem ġerdaron. Fl-Iraq, l-Iraqini, batow ħafna minħabba d-dittatur Saddam Hussein wara l-2003 taħt l-okkupazzjoni militari barranija ta' seta li kella tkun tħares il-drittijiet tal-bniedem minn flok għamlet il-kontra. Ħtif, til, ekstraġudizzjari u ħabs bla ebda raġuni ta' xejn u għalhekk importanti li l-President tal-Abani għal qed jirrifjuta li jiffirma d-digrit ta' qtil ta' Tariq Aziz għaliex huwa soċjalista u umanista. Aħna naħseb li huwa importanti fil-Parlament Ewropew ngħidu li aħna kontra il-pjena tal-mod li tiġi applikata lil kull min ikun, ikun fejn ikun. U aħna mhux qed niġġieldu biss għal dan il-każ partikolari tal pina tal-mod kontra Tariq Aziz għaliex huwa nisrani bħal kollegi l oħrajn jenu koll nikkundanna l-attakki kontra l-komunità nisranija fl-Iraq, komunità li hija parti mit tradizzjoni kulturali raqina u li l-ċittadini tal-Iraq kapaċi iżommu f'pajjiżhom. Iżda ma nix ninsaw li dawk li l-aktar batu mill-vjolenza terroristika u ta' setet mek huma xiti u oħrajn, u għalhekk importanti li aħna fal unjoni Ewropea nimpenjaw ruħna biex niddiskutu dwar din il-kwistjoni u l-importanza tal-abolizzjoni tal-pina tal-mowt mal-kollegi tagħna tal-Parlament tal-Iraq. Grazzi, rrid nfakkar il-kollegi biex iżommu mal-kelma. Nafu li huma suġġetti jaħarqu ħafna, kulħadd għandu suġġetti mqaqlin iżda rridu nżommu mal-ħin. Issa għall-erba' minutu nofs is-Sinjura Xaka. Grazzi, kollegi. Fl-Iraq kien hemm sospensjoni tal-pina tal mod fl-2003 meta daħlu l-Istati Uniti, iżda mbagħad kompli fl-2004. Kien hemm ħafna pina tal mod u ħafna nies li nqatlu. Dawk li kasbru drittijiet tal-bniedem rridu jitresqu qudiem il-liġi u din hija importanti stabilta anke fl-Iraq. Ma rridux hemm eċċezzjoni għal dan għaliex hemm ħafna responsabiltajiet ta' tkazbir ta' drittijiet tal-bniedem. Nafu li tkazbir ta' drittijiet tal-bniedem taħt responsabilità ta' Tariq Aziz u Saddam Hussein kellhom proporzjonijiet bla daqs u għalhekk il-proċess ġust u f'waqtu huma importanti biex ikunu pass tajjeb għal ġejjin aħjar. L-Unjoni Ewropea hija komunità ta' valuri u post uniku fid-dinja, speċjalment fir rigward il-pina tal mod li aħna lkoll abolixxejna. Meta mqabbel ma' pajjiżi oħra bħall-Istati Uniti, Ċina, l-Iran u l-Iraq, aħna napellaw biex ma jkun ma niġħdux id-dritt aħħari tal-ħajja bħala forma ta' kastik. Ġalal Talabani qal li mhux se jiffirma l-esekuzzjoni ta' Tara Aziz u aħna nilqgħu dan is-sinjal u għandu jkun parti minn stat ta' dritt, soċjetà bbażata fuq stat ta' dritt fejn iċ-ċittadini kollha jriġu rispettati. U l-Unjoni Ewropea lesta tgħin lill-Gvern raqin biex tiżviluppa f'din id-direzzjoni biex ikun hemm accountability ukoll fir-rigward dawk li kasbru drittijiet tal-bniedem. Nafu li jim situazzjoni fraġli u jista' jkun hemm ħafna esekuzzjonijiet u għalhekk aħna nitolbu li jkun hemm l-iffirmar ta' tieni protokoll fakultattiv tal-Patt Internazzjonali fuq drittijiet ċivili u politiċi u dan għandu jgħin biex jgħin l-Iraq kontra t-kazbir ta' drittijiet tal-bniedem jkun pass importanti fil-komunità internazzjonali. Issa Mr. Sur Kawel imma mill-lider mhux ta' hawn magħna Mela nistaw naddu għas-Sinjura Verġja għal-ġiwi. Dek żewġ minuti, Sinjura. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-grupp tiegħi, il-GUNJL, ma' jistax jivvota favur eh, din ir-riżoluzzjoni u laqas għal dik ta' Tibet. Hawnhekk qed naraw diskussjoni surrealista minn dak li qed nisimgħu sissa. L-ewwel nett ma tantx hawn nies imma mbagħad is-suġġett u kif qed niddiskutu s suġġett Hija prizma kif jitkellmu n-nies fuq il-ċertu pajjiżi u meta qed nitkellmu fuq eh, drittijiet tal-bnidem anki il-dawn id-dokumenti internazzjonali aħna rridu niddefendu. Il-mod ta' kif namlu l-affarijiet qed jagħmlilna iktar dannu l-inna fl-Unjoni Ewropea dawk li jgħidu li fl-Unjoni Ewropea għandhom perspettiva biss tal-Occident ta' drittijiet tal-bniedem jiena naqat maqom biex nejt li l ezekuzzjoni u anki l-pina tal-mot għal tarek aziz u maħzina li ma dawn jolqtu n-nisa u tfal imma jinki kun ixtieq bl-istess mod nitkelmu kontra ħafna u ħafna nies li jinżammu fil-ħabs u jiġu torturati minar l biss jittieħdu l-orti. Anki dak li jagħmlu l-forzi tal-okkupazzjoni u l-forzi irakkini dawk li jieħdu it-tfal biex ikunu soldati u illum il-ġurnata kontra l-violenza fuq in-nisa naraw eżattament il-violenza li ssir fuq in-nisa fl-Irak. Nixtieq ukoll li aħna nitkellmu kontra l-konda xraf il-kamp ta' konda xraf. Għal dawn ir raġunijiet kollha il-grupp tiegħi mhux se jastieni fuq ir u se tagħmel nagħmlu l-istess fuq it-Tibet. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Obermeyer, as a non-attached member for a minute and a half, <coughs> please. Sir Obermeyer. Grazzi ħafna, Signora President. Fu fl-10 ta' Novembru kien hemm attentat bil-bomba li qatel ħamsa min nies dan kien kontra l-insara u nafu li kienem u kol eh, l-ostaġġi tal-katedral erba'jn nis mietu kienem ħafna li ntieħdu pal ostaġġi Dawn l-aħħar snin ħafna nsara kellhom iħallu pajjiżhom għax daw dejjem huma persekwitati mhux biss fl-Irak imma fil-Vant Nofsani kollu. Din mhux ħaġa li tiġri darba kultant imma issa xejra li tiġri fl-Eġittu, fit-Turkija wkoll. Iġifiri fil-periferija tal-Unjoni. L-Unjoni għandha tagħmel pressjoni. Anki f'Ċipru, per eżempju, minn meta kien hemm l-okkupazzjoni kien hemm għexieren ta' knejjes li jiġu meqruda u l-moskeji ma jiġilhom xej. Nafu ġifiri li dan fil-Turkija eh, f'ċipru fl-Unjoni Ewropea, fil-Mediterran. Naħseb li għanna nieħdu azzjoni. Per eżempju, indaħlu ċertu klawżoli meta niġu biex nifirmaw ftejim ta' kummerċjali. Umbad biex nalaq dak li qed jiġrilu Tarek Aziz minn xi xaddej, in-nies ta' Saddam Hussein kienu minn kienu mandom jiġu kundannati b'dan il-mod, speċjalment meta qed nitkellmu fuq demokrazija, eh, aspiranti jew li pajjiż li jixtieq jsejjaħ lilu nifsu bħala demokrazija. Issa għal kellima. Is-Sinjura Delang. Iva, grazzi ħafna, senjura. Mela, fl-Unjoni Ewropea tagħna fejn m'għandix problemi u għandna sigurtà, inti tista' tagħżel x'reliġjoni kollok, imma fl-Irak inti verament tkun kuraġuż biex tgħid li inti nisrani. Anki aħna nikondannaw l-attentat tal-31 ta' ottubru ma da ma kienx attentat waħdu f'Mosul kienem u kol attentat ieħor is-sur Belder u kol semma li dan il-grupp zaħir tansara fi f'dan il-pajis minn xiex għaddej xi mittelf minnhom huma refuġjati f'pajjiżhom stess. Isu hemm ċertu strateġija biex iġeluhom jitilqu il-pajjiż. U dawn l-affarijiet ma nistgħux biss intuhom tajn u ma nagħmlu xejn dwarhom sur Kummissarju l-ewwel net l-Unjoni Ewropea trid titlob l-autoritajiet eh, tal-Irak li jihdu azzjoni. Imma kif qal sur Mawro, meta qed negozjaw eh, xiftejmijiet differenti, hemm bżonn li namlu klawżoli li jkunu kondizzjoni fil-ftejim tagħna jena nixtieq il-Kummissjoni tgħidilna kif taħsibha fuq dan. Grazzi ħafna. Grazzi, President, u importanti naraw kif daw l-innoċenti qegħdin ibatu fl-Iraq minħabba twemmin tagħhom l-attakki kontra komunitajiet reliġjużi huma dejjem ta' jikkundannhom. Huwa dritt ta' kull bniedem illi ikun jista' jipprattika twemmin tiegħu. L-Unjoni Ewropea però ma tridx tiġi prezentata bħala xi blok kristjan jew nisrani għaliex kull reliġjon u kull twemmin irid jispoġġa fuq l-istess jingħata l-istess importanza u kull twemmin jiġi imħares. Importanti li f'dak li għandu x'aqsam ma' religjon il-problemi jiġu solvuti b'mod amikevoli kemm jista' jkun. Importanti li l-ġlida sir kontra l-vjolenza u kontra terrorizmu u niġġieldu iva kontra l-violenza u favur il-valuri ta' bniedem Thank you, Madam President. Grazie ħafna, Signora President. Um, iktar minn 50 ruħ ġew maqtula fl-Irak f'xar wieħed. Kix qed jagħmel il-gvern biex jgarantixxi s-sigurtà il-ġustizzja il ġustizzja u l-drittijiet indaqs lil kull reliġjon. Jekk l-autoritajiet ma, ma jħarsux dawn in-nies se jkollhom problemi anke mal-Unjoni. Sitwazzjoni tal-armana fil-Vant Nofsani għax qed naraw minoritajiet insara li jridu jitilqu fejn joqogħdhom anki fis-Sirja dan qed jiġri. Jiena naħseb li Sinjura Ashton għandha tagħmel xi ħaġa programm eh, daħal xi ħaġa fil-politika barranija komuni tagħna u anki trattati u ftejmiet ma' pajjiżi oħra għandhom jinkludu klawżoli fuq il-libertà tar-reliġjon. Grazzi. Grazzi. F'dawn l-aħħar snin il-minoritajiet insara qed jiġu persekwitati. Il-insara qed jiġu intimidati bl-attentati bil-bomba u qegħdin jaħarbu mill-Irak. Jiena dan kollu nikkondannah minn l-azzjoni tal-estremisti u nixtieq ngħid li l-invażjoni tal-Istati Uniti kompli ġabet is-sitwazzjoni għall ar Għalhekk huma wkoll l-Amerikani jridu jerfgħu responsabilta' b'mod ġenerali il-mibeda, id-diviżjoni ta' reliġjon laħqet livell fl-Irak fi żmien meta l-istat mu qed jagħmel xej. Id-dinja kollha qed tistenna li l awtorità tal-Irak ineħħu l-pina tal-mowt. Il-President tal-Irak ma sfirmax u din hija ħaġa tajba, ġifieri biex jiġi maqtul Tarek Aziz, imma rridu sa kif se jaġixi il-Parlament. Nisimgħu sa sur Poselt. Signora President. Wara 2000 sena f-2000 sena li ilhom jeżistu il-komunitajiet insara fl-Irak, hija xi ħaġa skandaluża meta rajna l-intervent tal-pajjiżi tal-Occident intervjenu da u ġabu dawn il-problemi kollha l dawn il-gruppi reliġjużi. Dan imur kontra l-libertà ta' reliġjon huwa skandlu F'Diċembru se jkonna isifijiet insara li se jiġu jżuruna biex jispjeganna ftit minn xi għaddejja l-komunità tagħhom fl-Irak. Hemm bżonn ikunu konxi tal-fatt li ma nistawx indawru wiċċna għal dawk dak kollu li tmenin fil 80% tal-Ewropej huma nsara. Allura, ek ma jħarsuhomx, ma nħarsuhomx aħna dawn in-nies, dawn il komunitajt min se li għalihom? In-nies li rnexxielhom jibqgħu jgħixu wara r-renju tat terrur ta' Saddam Hussein, issa qed ikollhom jiffaċċja dan it-tip ta' persekuzzjoni jiena għalek, peress qed nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, hemm bżonn li n-nies li jkunu jafu b'xi ksur jgħidulna. Għandi ħafna nies li jixtiequ jitkellmu għal kaġ tiegħi, ej nisimgħu sur Sonic. Dziękuję, pani przewodnicząca. Grazzi ħafna, president. L-insara qegħdin jiġu maqtula u nafu li matul iż-żminijiet dejjem inqatlu fis-Sudan, l-Indja, l-Indonezja. l indja l indonezja l indonezja u x'se jiġri għada pitada jekk ma jkunux vittmi ta' aggressjoni iridu jinħbow jaħbu il-fidi tagħhom anki finħawi fejn l-eruq tagħhom huma imorru għal iktar żmien fl-istorja meta wet iqabbel mal-Iżlam. Dawn għalix jiġu persekwitati għax biss għax huma nsara. Il-Musulmani qegħdin ukoll jippruvaw jeqirdu l-Arab li huma nsara. Verament sitwazzjoni tal-biża l-Parlament għandu jagħmel eh, rapport fuq dan is-suġġett. Iġifieri kif qed jgħixu l-insara f'pajjiżi Arab. Grazzi. Mem xej mill-iktar il-loġika li toqtol il-xaħat u bekk tkun qed turi kemm ħażin li toqtol il-xaħat ġifiri il-pina tal-mot. L-ewwel kien hemm Saddam Hussein Umbat kien hemm il-problema tal-poteri setat li kienu qegħdin jokkupaw l-Irak. In-nies meta bdew jikkritikaw l-okkupant xorta kienu jiġu persekwitati. Issa imis li l-insara, hemm bżonn li dan kollu xieqa f'darba għal dejjem. Nistgħu nsejħu dan il-fenomenu bħala ethnic cleansing għax in-nies qegħdin ikollhom iħallu l Irak biex forsi ikomplu jgħixu. Ejja naraw li għandna responsabilta biex aħna meta jaslu fl-Ewropa ma nebatuhomx lura f'pajjiżi fejna forse jkunu oppressati. Bla bla dubju l-intenzjoni tal-gvern tal-Irak huma tajbin, imma hemm bżonn nagħmlu l almutana biex defendu l-insara f'dan il-pajjiż għax qed tiġi maqtula din il-popolazzjoni qed tiġi diskriminata. Il-lan hija huwa biss li dawn l-insara iħallu l-Irak. L-Unjoni Ewropea għandha tgħid bla tlaqliq kif taħsibba fuq din is-sitwazzjoni. Anki biex ma namlux autoċensura ta' ċertu stqarrijiet. Veru li l-reforma fl-Iraq nistaw nħarsu għalim perspettiva pozittiva, imma bil-attività diplomatika rridu verament naħdmu ngħidu l-Sinjura Ashton li l-libertà ta' l-espressjoni speċjalment l-espressjoni reliġjuża għandha tkun xi dritt. Merci. Grazzi dan huwa il-grupp li l-iktar qed jiġi persekwitat fid-dinja qed jiġu konsidrati bħala il-mira leġittima li tintlaqat. Huwa madana kollu reġjun li ran l-ewwel nies insara fiħdanu. Dak li ġara fil-katedral ta' Bagdad huwa biss ħaġa importanti li għandha Turina li aħna ma, ma konniex qed nagħtu każ dak kollu li kien qed jiġri l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra għandhom juru l-smerrija tagħhom. Id-diskriminazzjoni tkun xi tkun ma tista' tiġi aċċettata u tollerata. Id-demokrazija tista' tirħabbiż dan ir-reġjun meta dritt tal-bniedem bħal libertà ta' reliġjon jiġu rispettati. Grazzi. Is-Sur Silvestris. Grazie Presidente. Da... Grazie President, minn dan il-Parlament rrit ikunu deċiżi u ngħidu darba l dejjem xi ħaġa kontra l-aggressjonijiet fl-Iraq. U din hija sensiela ta' mertiri u attakki minn il-feqi sena ilu l awn Jiena naqbel li rridu nappoġġaw il-gruppi moderati raqini dawk f'Kurdistan u l-ħtieġa li neliminaw referenza għall appartenenza reliġjuża fil-karti tal-identità. Iżda dak li rrid nikundanna llum huwa l-iktar ħaġa assurda ta' din il-ġrajja għaliex għal-fidi tal-insara um, il-simbolu huwa tal-salib, iżda mhuwiex simbolu ta' mowt iżda tal-fidi, il-mowt ta' Kristu fuq salib tal-ħeles lill-bniedem mid-nub u midlam. U għalhekk dirdan huwa simbolu tal-libertà u m'għandux jitqat persuna m'għandix tinqatel għaliex daħlet il-Knisja. Grazzi. I now turn to Commissioner. Grazzi Nadis, issa Komissarju Lewandowski għax weġiba tiegħu, Signora President, il-Kummissjoni Ewropea taqsam it-ħassib ta' dan il-Parlament il-membri onorevoli għadhom kif qasmu dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem fl-Iraq. Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin ta' nhar it-tnejn ikkundanna l-attakki terroristi illi immiraw kella bħala mira tagħhom l-insara u l-musulmani. Il-Kunsill qed jadotta konklużjonijiet li u mil viċi President rappreżentant għorja Barnes Ashton fejn il-gvern ġit tal-Iraq ħajltaqab biex jiddedika ruħu għal rekonċiljazzjoni. Dan ifisser li ħajkun qiegħed jirrappreżenta l-interess u tal-Iraqqini kollha irrelevanti xinija xinwa twemmin u l-etniċità tagħhom. Il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem inkluż dawk tal-minoranzi għandha tkun priorità. Fid-dialogu tagħha mal-Ira, l-Unjoni Ewropea ta' spist li sen tħassib li għandha dwar drittijiet tal-bniedem li jinkludi wkoll il-libertà ta' twemmin u il-pena tal-mewt. Għaxat qed jimħillu l-Unjoni Ewropea għamlet talba urġenti u diretta lill awtoritajiet fuq id-deċiżjoni ta' tribunal u l-qorti ta' l-Iraq biex jiġu sentenzjati għal mewt ħames personalitajiet inklużi Tariq Aziz. Aħna tlabna li jirtu hemm moratorium globali fuq il-pina kapitali bħala l-ewwel pass, id-drittijiet tal-bniedem għandhom Rwol prominenti fil-ftajim ta' sħubija kooperazzjoni li nittamaw li ħajġi firma dal-waqt mal-Iraq u dinija tuġiba diretta l sinjura Delang. Mill-2003 kooperazzjoni mal-Iraq ifoka fuq it-tisħiħ tal-istat ta' dritt u promozzjoni tal-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali ġew dedikati wkoll fondi sostanzjali sabiex jiena ta' protezzjoni lill-iktar gruppi vulnerabli raqini għal ħafna minnhom għal ovvi ovvji huma mhumiex qegħdin fil- fiż-żona fejn s soltu jgħixu fiha u għalhekk l-infurzat dritti tablida minn ta' gruppi vulnerabli għal rehabilitazzjonijiet l-iskejjel fuq zoni kif semmejt, per eżempju fina beħ li għanda komunità nistanija għawija. L-Unjon, l-għajna tal-Unjoni Ewropea ma tistax tifoka direttament komunitajiet tekniċi jew reliġjużi imma għanda u tista tgħin lill iktar vulnerabli vulnerabbli huma minnu huma jgħixu fejn jgħixu. Mhix ħaġa faċli li wieħed jirnexxielu eh, ineħħi l-estremisti mill-gvern u mill-pajjiż. Il-sikurta u il-protezzjoni ta' diritti ta' bniedem jorbtu ħafna fl-imkien. Il-poplu ir-raqin jixraqlu dan kollu. Għandi seba mozzjoni ta' risoluzzjoni biex nalqu il-dibattitu, dibattitu samalu il-votazzjoni sir wara il-diskussjonijiet fuq drittijiet ta' bniedem għaddu sa' puntinis fuq l-agenda dan huwa Tibet pjanijiet biex